legali f'ta' Parlament Ewropew. Jiena mill-għaldu mill-INL irċivajt talbiet għal um, nomini ġodda għad-delegazzjonijiet dawn il-nomini għajħorġu fil-minuti ta' din is-seduta jekk intom ma tres l-ebda komment sa meta naslu biex naddottaw dawn il-minuti fis-seduta li jmiss dawn